l-imprenditorija femminili. Signor Matera. Grazie, President. Edin naslu fl axar fazi ta' ħidma illi involvitni għal-bosta xur. Is-suġġett tal-nisa imprendituri f'Ewropa li bil-mod edha tirkupra minn waħda mill-lar kriżijiet ekonomiċi tal-istorja tagħha. Nirringrazzja l-Shadow Rapporters għall ispirtu kostruttiv illi bih imxew tul il-ħidma fuq it-test. Jien adottaj strateġija li involvit il-forzi politiċi sam il-punt ta' tluq ta' tfassil tar-rapport tiegħi. Jiena u l-kollegi rnexxina noħolqu pożizzjoni trasversali mingħajr diviżjonijiet. Għaxċedow meeting wieħed ma kellna l-fejn għamlu. Għadastant nirringrazzjakom kollha kollegi għal-ħidma illi waslitna biex nqedu l nisa protagonisti fil- dinja ekonomika jiena studjajt il-fatturi esterni li huma ta' xkiel għall imprenditorija femminili li fl-Unjoni Ewropea hija wieqfa bil-figura ta' 30%. Il-proċess tal-emanċipazzjoni tan-nisa li tul is-snin rat li n-nisa jiġġieldu jissiltu sabiex il-ugwaljanza bejn is-sessi għada ma waslitx għal mira ħarija, ugwaljanza assoluta fost ixkiel eh, li naraw li waslu għal bżon ta' tfassil mill ta' dan il-rapport nsibu raġunijiet soċjali, ekonomiċi, psikoloġiċi. In-nisa huma vittmi tal-istereotipi odma antiki illi edhom firwoli sekondarji illi ħafna drabi dawn ma jkunux minn ta' qoddim. In-nisa jridu jaħsbu fin-nisa, fil-tfal, fil-familja, fix-xjuħ, palli kieku li tkunom u għaxkiel u mux milja tal-ħajja. Min kejja l-bosta direttivi li obbligaw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fir rigward tal-aċċess tas servizzi u l-ugwaljanza fit-trattament in-nisa ħafna drabi ibatu minn diskriminazzjoni xin jiġu għal kreditu. Bekk jina nemmen illi hemm bżonn nirdukaw l iżdażaħ tagħna fi spirtu imprenditorjali, fi spirtu ta' riskju u fir-rida ta' indipendenza u ta' imprenditorija. Il-testi se jinnivotaw għalih għada jifoka fuq ħames suġġetti differenti. L-ewwel nett il-kwistjoni tal-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik professjonali illi huwa wieħed mill-ikbar xkiel illi jsibu n-nisa xin jiġu biex jiftħu impriża. Jina bekk proponejt li jkun hemm razzjonalizzazzjoni reali tal-possibiltajiet li finanzjamenti Ewropej jqerdu sabiex ikun hemm garanzija ta' assistenza lill-anzjani u baby sitting l-tfal. Fit-tieni kapitlu jiena nemmen l-iskembju tal-aħjar prassi u ta' networking kif ukoll edukazzjoni imprenditorjali huma partijiet essenzjali mill-mużajk komplessiv bekk ikun hemm pjattaforma Ewropea għall-imprenditorija fost in-nisa. Ix-xkiel il-kbir fil-kapitlu 3 għan-nisa huwa l-aċċess tal-kreditu jiena konvinta l-implementazzjoni ola tad direttiva għall ugwaljanza bejn għall-aċċess tas servizzi saret essenzjali. Il-banek irdu jikkonsidraw li kulħadd bistess mod u mhux jippreferu il-proċetti ta' investiment preżentati mill-irġiel. Kapitlu tqabel tal-aħħar jiena nemmen il kultura imprenditorjali għandha tiġi msejsa fil mħuħ ta' zazah bekk inħeġġu li tfal u n-nisa sabiex jitħlu għal karriera fil-finanza l-aħħar kapitlu n-nisa jridu jkunu imħeġġa mhux biż jaħdmu fis-settur soċjali iżda bħalma qed sabiex jiftħu lejn teknoloġiji ġodda u l-ekonomija ekoloġika għal dastant President jiena hija tispiċċali l-ħin. Nistieden li l-kollegi kollha għada jivvotaw favur dan ir-rapport għal Ewropa iżjed inklusiva u nikkonkledi bil-klim ta' Orjana Fallaċi kittiba taljana li li li tanto ġobni li tkun mara u wasabi ħafna. Teħtieġ kuraġġ, sfida illi qatt ma dejqek, nitlob l kollegi biex qatt ma jiddejqu jkunu nisa. Grazzi. Grazie, signora Madeira. Tiene la palabra la signora Galpez. Grazie, l'onorevole Galpez. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie ħafna, grazie President. L-ewwel net nifraħ lis signora Matera. Rapport eccellenti, kwistjoni importantissima u tassew għanna nejnu l-nisa jitħlu għall-imprenditorija hemm potenzjal kbir hawnhekk għall iżviluppu tkabbir iżda u importanti wkoll għal milja ta' nisa li huma jirnexxu bħala essri umani u importanti li nagħtu inċentivi nappoġġawhom nejnuhom fil-binja tal-karriera tagħhom bħala imprenditori hemm sfortunatament xkiel u r-rapport saħaq dwar dan. Rapport Punt importanti li jeħtieġ jiġi indirizzat huwa l-aċċess tal-finanzjament. Irridu nħolqu kundizzjonijiet sabiex ikun hemm aċċess tal-finanzjament. Jiena nixtieq nappoġġa l-idea ta' networking u naħseb li huwa element li għandna nużaw b'mod iżjed mifrux dwar l-imprenditorju soċjali dawn l-imprizi huma importanti għall-ekonomija. Iżda mhumiex l-unika għodda illi għandna dispożizzjoni tagħna fil-promozzjoni tal-imprenditorija fost in-nisa miex l-unika għażla għall-imprenditorija femminili u jiena dan ngħidu bħal membru parlamentari huwa rapport eccellenti jiena ħanna poġġaħ u natiħ l-iva tiegħi għadha. Mulțumesc, domnule președinte abordarea problematicii egalității de gen nu presupune doar eforturi. Grazie, președinte. mux dan biss imma anki l-implementazzjoni ta', ta miżuri speċifiċi biex nipromovu l istati membri azzjonijiet biex nigarantixxu il-counseling għan-nisa eh, u biex namlu dan eh, bżon li kunem hemm faċilitajiet, servizzi u modi biex jittetnaqqas l-burokrazija. Inneħu l-xkiel L-Istati membri għandhom jintroduċu politika u metodi mod sistematiku fil-programmi ta' edukazzjoni u taħriġ biex nżidu l-kuxenza fuq l-edukazzjoni tal-intraprendituri biex nizguraw li kunem eh, opportunitajiet ugwali bejn l-irġiel u nisa. U fl-aħħar nixtieq nifraħ l-rapporter għall-approċċ tagħha. Is-Sinjura Tomaxik. L-intreprenditorija u l-mentalità għandha tiġi prom promossa fl-edukazzjoni <clears throat> fil-etajiet kollha u fiż-żewġ sessi. Dan huwa l-uniku mod biex l-ekonomija eh, Ewropea tikber L-intraprenditorija hija inqas imxerda fost in-nisa. U hawnhekk għandna potenzjal kbir u jiena ma nistax nappoġġa ir-rakkomandazzjonijiet biex l-istituzzjonijiet jiddefinixxu il-politiki għal bilanċ. Dawna mhuwiex mhijiex ħidma għal politiċi jew għall istituzzjonijiet. Il-familja hija post intimu fejn il- il-ġenituri jridu jaħdu d-deċiżjonijiet tagħhom u l-politiċi hawnhekk m'għandhomx jindaħlu. Grazie. Signora Bilbao. Grazie Presidente. Quiero... Grazie ħafna Sur President, nixtieq ningrazzja lis sinjura Matera xol kollu li għamlet u nixtieq ngħid ukoll li l-entrepreneurship u l-attività u self-employment ta' dawn in-nisa indipendenti u aspetti ieħor tal-attivitajiet ekonomiċi illi huma affettwati minn nuqqas ta' gwaljanza. Nisa din jaħsbu li dawn huma opportunitajiet li għalihom ma jgħoddux inqas mill-irġiel fil-fatt allura dawn mhux setturi li qed joffrulhom valuri miżjud. Aħna rridu naraw li jkun hemm iktar konċiljazzjoni tal-ħajja privata ħalli bekk nisa ma jitilfux dawn l-opportunitajiet u aħna nitilfu t-talent. Importanti li nsibu E, iktar informazzjoni ħalli jkollna nagħmlu djan nikun nistgħu nagħmlu djanjosi tajba ħalli bekk nfasslu politika ta' orientazzjoni fuq l-iktar problemi ovvi ħalli nġirdu kontra l-istereotipi. Inqas ta' ugwaljanza tmur kontra n-nisa biss. Iżda dan huwa l-ikbar żbal li kolli ngħid minħabba li e, b'nuqqas ta' ugwaljanza ħan nitilfu kollox mhux billi tilfu n-nisa biss, u nittamal dan jitqies. Grazzi ħafna Sur Viegas. Grazie onorevole Diegas. Il-realtà eh, turi il-għat eh, u l-povertà jolqtu n-nisa iktar mill-irġiel u f'dawn fl-indikaturi il-nisa dejjem jiġu qabel l-irġiel. Meta naħsbu, ekk aħna naħsbu li l-imprenditorija hija eh, panaċeja ġdida u għazbal. din id-differenza nistaw nġildu kontra taħħa billi konna riforma ta' xogħol irridu nipromuovu il- il-persuni il li huma qatt biex inkunu nistaw naslu għal auto-okkupazzjoni. Rridu nġildu kontra kull diskriminazzjoni ta' sess u servizzi kollha ta' aċċess per eżempju għal saħħa ta' tfal. Aħna għadna marħaqniex dan, pero xi darba dan il-għan bil-ħaddima kollha tal-Ewropa. Jiena nixtieq nerġa' ngħid illi aħna kellna iktar mill-doppju ta' talbi tal dan il-kaċ tiegħi għal ħin li għanna dispożizzjon li tafu li soltu nużaw ħames minuti. Pero nesċinna li issa kull grupp jista' jesprimi ruħi. Juhu, għal daqstan sanatu l-mikrofonu li rappresentant minn kull grupp. Ma nistawx naċċettaw oħrajn, pero il-gruppi kollha li għamlu talba kellhom il-possibilità jitkellmu. Issa nisimgħu minn il-Kummissarju Hill. President, grazzi. U nibda billi nirringrazzja l signora Matera tal-ħidma tagħha fuq dan ir-rapport. Aħna rajna u nafu, e, l-SMEs se jkunu il-magna tal-ħolqin tal-impigi fl-Europa u biex e, nizblukaw il-potenzjal rridu nizblukaw anki l-kreativita u l-potenzjal intraprenditoriali ta' kemm e, l-irġil kif ukoll in-nisa. L-intraprenditorija iktar famuża fost l-irġil u mhux fost in-nisa. 63% eh, jgħidu li qatt ma ġitom eh, illi jibdu eh, negozju u l-irġiel 52%. U hemm xkiel l-iktar stereotipi huma nuqqas ta' fiduċa u nuqqas ta' aċċess għal networks u għal finanza. U għal dastant l-edukazzjoni importanti u għal dastant l-istati membri jridu jinkludu it-talim imprenditoriali fuq livelli kollha tal-edukazzjoni. U eh, hemm uh, studju wkoll juru li nisa huma differenti mhux biss kif uh, imexxu negozju manki biex jagħmlu ġestjoni jieħdu iktar riski kalkolati minn irġiel u naturalment din il-imġiba eh, ekonomika twasal għal inqas fallimenti u għandhom possibilitajiet aħjar li jmexxu kumpanija, però minkejja da in-nisa ma jirnexilom xi jiksbu il-finanzi li għandhom bżonn. Nistgħu nagħmlu pass il qudiem billi nagħmlu programmi speċifiċi biex l-investituri jifmu din l-imprenditorija femminili. U anki l-użu ta' mod role models waslet għal riżultati importanti, speċjalment meta hija marbuta ma' eh, servizzi ta' appoġġ u ta' gwida. Eh, Tidu ħafna eh, passi bħal network eh, tal-imprenditorija femminili u anki il-network tal-mentors eh, minnaħat tal-Kommissjoni. Di sena għanna u kol pjattaforma ta' nisa li u jibdew negozju eh, biex jgħatu taħriġ, edukazzjoni u jgħatu informazzjoni fuq l-opportunitajiet ta' negozju. U one-stop shop għal intraprenditori nisa. E, biex jidħlu networks u biex jisibu informazzjoni anki fuq il-finanzjamenti. Grazie għal proġett pilota mill-Parlament nishtiqo anki nżidu aċċess għal e, finanzjamenti alternativi billi e, unnafu koll li anki nisa għandhom ruol importanti fl intraprenditoria soċjali. U għedin jaħdmu ma' partijt interessati biex jitejbu situazzjoni tal-intraprizi soċjali. U fl-aħħar aħna nafu li biex nappoġġaw dawn l-intraprenditori femminili rridu noħolqu ambjent fejn huma jistgħu jisfruttaw il-potenzjal tagħhom għalhekk aħna naħdmu mal istati membri biex niżgoraw il-kwistjonijiet ta' child care u l-faċilitajiet tal-nisa anzjani eh, ikunu ma' kollimkien fl-Ewropa. L-Europa għandha bżonn ta' talenti kollha u l-Kummissjoni ħad kompli taħdem nista' niżgurakom biex nippromovu u nappoġġaw l-imprenditorja femminili. U f'dan ir-rapport, dan ir-rapport tal-Parlament se jgħinna eh, u se jkun ta' gwida għalina f'din il-ħidma. Grazzi, Sur Kummissarju. Essa nistgħu ngħaddu għar-rapport plura fuq il-